Mikro. Mikro. Four, three, two.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 it's a, it's honorable chair yesterday's Honorable eh, President, the news ta' Sky il-bira ħurina kif qed eh, sofru ir-Rohingya. Jena dena rajtu meta zort eh, dawk li irnexxilhom jiskapolaw dan il-ġenosidju f'Bangladesh eh, Myanmar it-trabet jitwildu fuq il-xtajtiet. Il-Prim Ministru Britanniku għal liħa jifkonfronta destruzzjoni tar-Rohingya Jiena nitlob l-autorizzazzjoni tal-presidenza biex ikonna dibattitu straordinarju biex nirriflettu fuq situazzjoni tar-Rohingya skont il-regola 1-5-3 paragrafu 4 għax wara li kena taħdidiet eh, fit-tul maġnus mawda Bangladesh, Myanmar u Renju Unit eh, naħseb li l-Unjoni Ewropea issa għandha eh, torganizza summit interrogattiv biex it-tem dan il-ġenosidju. Għall-umanità din il-Kamra għanda turi il-triq eh, il-qoddim. Grazzi. Grazie Μπασίρ, Grazzi, Sur Basir. Smajt, berreqqa l-proposta tijak u raġunijiet biex nappoġġaw din il-proposta u nati l-President tal-Parlament il-proposta. Missa nkomplu bil-voti għal modifikazzjoni tal-European uh, Globalization Adjustment Fund. Votazzjoni nominali. Delos της ψηφοφορίας.